Sur President, membri, sur Kommissarju, il-mekkanizmi ta' stabilta huwa istituzzjoni finanzjarja stabilit permezz tal-IGT il-filmatarji ta' huma 17 dal-waqt ikunu 18 li jessem hija istituzzjoni separata u miex parti tal-qafas legali tal-Ewropa. Anke il-Konsil mhux kompetenti li jiddiskuti kwistjonijiet dwar li jessem u ma diskutix il-kwistjoni ta' dwar l-istabiliment ta' tribunal amministrativa li jessem, dak li seħ l-ezmat. Minħabba l-fatti li l-Litwanja miex membru tal-ISM, maqas jina ikkwalifikat li nindirizza din il-kwistjoni mill-perspettiva ta' membru tal-ISM li ISM e jaf ikun iktar imħejji biex iweġeb il-mistoqsijiet ta' ngħid huwa li kif nifhimha jiena l-artikolu 33 li jistablixxi e li jessem li jinkludi l-obbligu tal-bord tad-diretturi tal-jessem illi jistipu l-kondizjoni ta' xogħol tal-direttur ġenerali u l-nisohra tal-bord aktar minn hekk artikolu 18 tal-ISM il-liġijiet sekondarji jistipulaw ħani kwota il-liġijiet tal-istaff ser jiddefinixxu proċeduri għal rekonsiderizzazzjoni tal-ilmenti minn membri tal-istaff. Bekk huma ir-regoli tal-istaff illi joħolqu il-bażi għall-istabilment ta' tribunal indipendenti. Il-kommenti tiegħi intom prezzaw illi minix f'pożizzjoni li nikkommenta dwar kemm u xieraq illi jinġib is-seħna tribunal. Iżda ġeneralment huwa importanti minn perspettiva ta' gvern illi il-personal tal-ISM ikunu jistaw irresqu l ilmenti tagħhom lejn korp korp li huwa indipendenti mill-ISM. Tali triminali, tribunali jinstabu f'istituzzjonijiet oħrajn fostom l-IMF, l-World Bank jina nifem illi nġibu ittieħdu il-miżuri kollha biex jitnaqsu l-impatti finanzjarji fejn dawn mhux se jiġu mħallsa full time jew part time se jintħallsu kon skont il-kawża. Ikolli nżid illi l-eżmat jkollu ebda impatt fuq il-budget Ewropew. Fil-rigward tal-budget jessem din hija kwestjoni ta' Signori, jiena ċert illi il-bord tad diretturi kontribuxxa lejn il-benefiċċji tal-IGC Civil Service Tribunal u ħadu ħadu x-xogħol tal-esmat. Il-staff tal-ISM mhumiex ħadimata ta' ċivili Ewropej u kwalunkwe deċiżjoni biex dan ir-rwol jingħata lil Tribunal European Service Tribunal jaf ikollu impatt fuq il baġit Ewropew.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 kurjużi għall-opinjoni tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, onorevoli membri, ministru, nixtieq ukoll nibda billi nirringrazzja lill-erba membri tal-Parlament għal mistoqsija li xider illi aħna qed nieħdu interess fl-istabiliment tal-eżmat. U naħseb illi nistgħu naqblu li ISM huwa mezz fil-crisis response nuru xtib ta' progress li tista' tagħmel l-Ewropa fi żmien qasir. Irikollu rwol fl-istabilità finanzjarja l-abilità tagħna li nindirizzaw il-problemi li jinqalaw. Bil-Kommissjoni tappoġġa il-miżuri kollha biex taċċerta l-aħjar prattika tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Qabel ma ngħaddu għal kwistjoni speċifika, naħseb li importanti li nenfasizzaw illi li jessem huwa istitut indipendenti li tlin mill-qafas tat trattat il-Kommissjoni hija biss osservatriċi u bekk din it-tweġiba hija bbażata tal-arfin u l-konoxxenza tas-sitwazzjoni minant il-Kommissjoni li jessem jaħaddem mitruħ fejn il-flessibilità tagħhom ta' tisseta biex daw ikunu jistaw jadattaw għas situazzjoni korrenti fostom il kondizjoni ta' xogħol u anke ċertu ilmenti mill-ħaddiema. Il-Tribunal Amministrattiv u għem biex li jessem ikun jista jindirizza kwistjonijiet tal-personal il-menti b'mod kif jixraq. U kif isir t oħrajn fostan fil-World Bank la IMF u l-BRD ukoll il għaliex dawn għandhom tribunali amministrativi simili. L-istatut u l-regolamenti tal-personal huwa dokumenti approvati mill-bord tal-ISM, rappresentanzi u dan huwa f'konformità mal-struttura ta' governanza kif inhu ħajkolli niqafaw nagħmel ftit punti fil-qosra biex niċċara. L-ewwel it-Tribunal Amministrativ ħaj skun mamul minn ħames membri fejn ir tagħhom huwa biex jgħaddu ċertu sentenzi dwar elementi jew kontestazzjoni dawn l-individwi ser ikunu ristretti illi jżommu xi xogħol ieħor fl-ISM qabel matul jew wara illi jkunu għamlu parti tat tribunal biex jiġi evitat il-konflitt tal-interess. Suppost dawn għandhom ikunu indipendenti. Dwar l-infiq dawn ukoll ser tkun spiża tal-ISM fosthom pagi dawn ser ikunu jaqblu mal-kas me mebda spejjeż fissi u il-paga ma musa tkun rappreżentanti ta' ebda pożizzjoni permanenti. L-istruttura tal tal-pagamenti se tikkonforma l-istruttura għall-imħalfin. Bekk, ma mebda aspettattiva jew intenzjoni ta' nefqa għax-xogħol tagħhom u jidher li mhux qed ikun hemm użu sproporzjonat tal-finanzi tal-ISM. Nixtieq infakkarkom li li finanzi m'għandhom ebda impatt fuq il budget Ewropew u ma taħt l-auspiċu tal-membri tal-ISM. Dan iwassalni għall-ewwel mistoqsija dwar fejn u għaliex il-Tribunal Amministrativ huwa possibbli law artiklu 33 tat trattat jippermetti il bord tad Diretturi rappreżentanzi tal-shareholders tal-ISM ser ifasslu kondizjonijiet ta' xogħol tal-direttur maniġerjali u l-personal kollu. Il-Bord bekk adotta il regoli tal-personal, drittijiet u termini ta' xogħol illi jipprovdu għal establiment ta' dan il-Tribunal Amministrativ dawn il-diversi dokumenti għandhom jinqraw. It-tielet, nishtiq ngħid illi l-ISM esplora l-alternattiva illi għamlu referenza li l-MPs li għamlu użu tal il-Tribunal tal-ICJ. Din miex soluzzjoni ċara minnaħa waħda li jessem miex istituzzjoni Ewropea jew Aġenzija Ewropea u manda ebda aċċess għal ġurisdizzjoni tal-Tribunal tal-ċivil. Biex jinata tali aċċess għandu jkun hemm ftehim bejn l-ISM u l-Unjoni. Dan jaf jieħu diversi snin, żmien 15 xar minħabba li hemm diversi persuni involuti u mhux xi ħaġa li tista' ssir unilateralment. Il-każ Pringle ma jistax hija jitali aċċess li jessem għandu jiddeċidi kif dwar id-direzzjoni tiegħu ma jistax jinjora li hemm bżonn ta' mezz legali biex jiġu indirizzati l-elementi tal-personal. L-aħjar direzzjoni hija li jistabilixxu tribunal amministrattiv biex li jessem ikun f'konformità mal-aħjar prattika u ma nħoss li hemm il-bżonn illi ma naħseb li huwa importanti li nindirizzaw dawn l-elementi. U jiena nifhem ukoll li l-ISM ipprova jilħaq respons ġust għal dan il-kwistjoni, iżda xorta waħda din hija istituzzjoni indipendenti illi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 Fisem il-PPE, President. Presidenti ta' li jieħdu il- mandati u jirti jirrapprezentaw il-Kunsil, jien għandi mistoqsija li importanti ħafna għall l-amministrazzjoni tal-Europa. Mhux qed naraw ħafna spjegazzjoni mill-Kummissjoni u mill kunsill Nista' nifel, iva forsi eh, dil-ħaġa ġejja mill-Kummissjoni nista' nifhimha imma mhux mill-Kunsill. U jekk eh, mela għan kommenta fuq il-punti ta' Sur Sefkovic nistaw najdu li pala soluzzjoni possibli nistaw nużaw li siġej, eh, mux ħaġa ta' preferenza ma' soluzzjoni possibli aħna għanna mit persuna u aħna għet inwaqfu tribunal amministrattiv għal dil mit persuna. Umbat. Et niskelmu dwar direzzjoni li saret possibli mill-Parlament Ewropew u il-mekkanizmu ta' stabilta' aħna nħossu naqra responsabilità li dan il-mekanizmu rritu kuna il monitoraċ mill-qrib u l-approċ ħajkun ħafna ħjar ġifiri ħa navicinaw dan għal-mod kif l-istituzzjonijiet jaħdmu u forsi dana nistaw nintroduċuħ fl-ICJ u l-ġurisprudenza. Aħna rridu naċċertaw li din id-direzzjoni l-ħażina ma tiħiċ għax eh, il-Kummissjoni Eh, dan ma jistax ikun fl-interessi tal-Kommissjoni, ġifiri li nkomplu mxin f'din id-direzzjoni, ma nafx jiena naħseb li dan ħajiswa ħafna flus. Iridu nħallsu li mħalfin kull darba jkollhom bżonn joħorġu sentenza fuq eh, dawn il-mitt impjegat. L-analiżi eh, tidher waħda superfiċjali fuq l-ISM Jiena daqsxejn xukjet bl-approċċ tal-Kunsill. Forsi għandna bżonn namlu iktar kredibbli dan imma qed nitkellmu dwar nuqqas tarrieda politika u l-istati membri li mhux qed jerfgħu responsabilità tagħhom. Jekk aħna se nippermettu li dana jkompli jopera, mela mbagħad irid jikseb l-appoġġ tajjeb mill-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna qed nitkellmu dwar politika tal-Unjoni Ewropea orizzontali li jkollna istituzzjoni li tista' tintuża sabiex jiġu solvuti kwistjonijiet fejn ikun hemm diżgwit ta' bejn eh, il-ħaddiema. Vera jiddispiċini li din il-ħaġa fil-fatt eh, ħarġet fil-beraħ. Grazzi ħafna Sur Galtieri. Grazzi ħafna President, kolli najt li anka jiena mm, minix sodisfatt eh, dawn it-tweġibiet li l-Kunsill u l-Kummissjoni taw. Iva, li jessem nistaw najdu li dan huwa organizmu intergovernmentali. Nafuħ dan Għalek, jek nishtiqu aħna nsegu din it-triq iġifiri najdu li l-Unjoni Ewropea manda xiex xiex ma mali jessem, ma nistax nifem għalfejn il-Kunsill u l-Kummissjoni daħlu f'daqseg dettal spegawna dwar artiklu li jħor iġifiri u ġifiri dan aħa Iva, eh, jista' jkun hemm ftehim imma se jkun hemm bżonn ta' 18-il xar. Jekk dan m'għandu xiex jaqsam mela l-unika tweġiba li tagħmel sens ħatkun li ma jagħtux tweġiba Persi, għanda x'taqsam mal-Unjoni Ewropea nafuħ dan għax eh, nitkellmu dwar l-appoġġ fuq il-Kummissjoni Ewropea u eh, il-deċiżjonijiet li jieħdu mbagħad jgħaddu mill-Eurogrupp u mbagħad fl-aħħar jispiċċaw f'trattat li aħna mbagħad emendajna modifikajna u għalhekk ridikola li eh, ngħidu li aħna ma nafx naqsmu għal ism u ma nistawx aħna naħarbu minn punt fundamentali. Il-għala id-dan il-Tribunal Amministrativ tal-Mekanizmu Ewropew ta' Stabilita ej ikopri 50.000 persuna bi seba imħalfin umbat e, issa għanna bżon ta' ħames imħalfin għal mit persuna minħa iħallas u Umbat minħa jagħmel il-viġilanza u l-iskrutinju fuq l-ISM, mhux il-Parlament. Ewropew. Il-Parlamenti Nazzjonali dan li jessem xinuwa dan qed jirriskra li jisir korp mingħajr kontroll u dan l-eżempju, dan l-eżempju żgħir ġifri mhux daqshekk żgħir, jiġifieri bażikament dan sintomu ta' ħassib ta' xejra li aħna meta ħriġna bl-opinjoni fuq l-emenda ta' Mija. 37 aħna edna li din me kienieċ it-triq li kellna nsegu kien hemm ukoll indikazzjoni ċara fl-ukoll konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew it-triq għadi ta' integrazzjoni progressiva tal-ISM fil-qafas legali u kostituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri mhux idbejjit. Umbat, u d-dim il-possibilta li fil realtà il-Viċi President Sefkovic konfermalna ġifiri l-użu ta' tribunal ehm, Eh, u dan għalek ma nistax nifem jena il-lazla tal-istati membri li jawtorizzaw dan l-organizmu u li jimxu fi direzzjoni l-opposta Umbat, ġifir ma nistax nifhem ukoll il-ġustifikazzjoni li tana il rappreżentant tal-Kunsill ħames il-falvin għal mit persuna tanu ma frankar ta' flus. Jekk ħannużaw is-seba imħalfin li ħajkopru 50 elf mela dana mhux eh, possibbli. U mux il-membri kolla tal-Unjoni Ewropea u ma membri tal-ISM, imma il-membri kolla tal-ISM jamlu parti mill-Unjoni Ewropea, li kiena nixtieq ngħid dan ċarru tont, aħna eh, eh, il-Parlament mhux ħajjiqaf milli iwetta il- setati autokontroll u skrutinju tal-ISM u ħajkun hemm ukoll kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali ħaj nagħtu tweġiba dwar għażla politika u irridu e, e, e, għajt naħsbu li intkom ħat jihdu direzzjoni li hija kompletament opposta minn governanza li għanna naddotta. Is-Sur Giggles. Grazzi ħafna. Ikolli nesprimi il-fat li jiena daqxejn nistaġeb mit eh, ħaddima bi ħames imħalfin. U aħna diġa għanna orti Ewropea tal-ġustizja, għanna orti għal-kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-impik u tweġiba li aħna irċevejna dwar il-għala din il-ħaġa hija meħtieġa li jessem, mela l-kunsil qed jgħid li tridu saqsu li jessem. E, dana jikkontraddixxi dak li il-kunsill informana meta li jessem dana iddaħħal fit-trattati Ewropej l-24-25 ta' marzu tal-2001 t referu l-konklużjoni tal-Kunsil fejn intkom għettulna li l-Kunsil u l-Kummissjoni ħajjenformaw il-Parlament b'mod regolari dwar il-xol tal-ISM, ġifiri intkom fil kunsil mela ħattu din ir responsabilta sabiex ġifiri mela Tattu din informazzjoni l-Parlament Ewropew jekk intkom ħaterġa' tibatuna lura u dim li jessem din intkom għad tiġdu responsabilta għal xi ħaġa li qabel intkom ħattu fl-24 ta' tal-2014 kien hemm is-Sinjura Redding li attendit il-Kumitat Icon. Eh, skużawni, sur Regling, is-sur Regling irrifjuta li wieġeb għal mistoqsijiet il-fejna eh, minna referenza għall-Eurogroup. Iġifiri dana bażikament farfar responsabilta. Jiena nixtieq nitlobkom pala l-Kunsil tispjegaw responsabilta tagħkom vizavi dan il-korp u pala l-Kummissjoni nixtieq jina bil-miktub id-dettalji dwar deċiżjonijiet u l-proċessi legali li huma meħtieġa għal dan it-tribunal sabiex dana ikun marbut mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dana se jena ġifari nkoll nifrankaw il-flus għal minna ħalla 16 u l-Unjoni Ewropea tista toħroġ imbagħad minn eh, din it-triq intergovernmentali li qed tieħu bħalissa. Grazzi ħafna Sur Giegelt ma fadal xiktar kellima fissem il-gruppi politiċi għalhekk se nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lura lill-Viċi President Sefkovic. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak President. Hawnhekk iva din il-kwistjoni ta' l-istituzzjoni li twaqfet eh, veloċità enormi u pass maġġel istituzzjoni li fl-istess ħin l-ikbar istituzzjoni finanzjarja internazzjonali trid taċċerta li kull pass li huma jieħdu jikkonforma 100% mal-liġi, mal-aħjar prattiki li qed jiggvernaw il-ħidma ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li huma simili. Għalhekk eh, jiena naħseb u nista' nifhem il-għala li jessem dana ħolo eh, dan it-tribunal amministrattiv għax eh, kienem diskrepanza fil-aħjar prattiki u kienem u koll għassal korp li jista jindirizza l-kwistjonijiet tal fil problemi l ħaddima u dizgwit li jista' joħroġ bejn il-minna ħaddim u li jessem. U fl-istess ħin jiena naqbel ma'kom li jekk ħanqablu ix-xogħol ta' Tribunal Amministrattiv u n-numru ta' impjegati mal-ħidma tal-ECJ u il-kopertura ġifiri mux ta' mit imma iktar minn 50.000 uffiċjal tal-Unjoni Ewropea e, ġifiri emmek nissew naraw din istampa ċara ġifiri sabiex l-ECJ ninvolvuha sabiex tkopri dan il-mit impjegat naħseb li dina tkun l-aħjar soluzzjoni possibbli forsi dan ħajjeħu żmien għalhekk jiena naħseb li d-deċiżjoni tal-ISM sabiex jippruvaw inaqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż din ħaġa għanna napprezzaw kif ukoll il-fatt li dana m'għandux l-impatt negattiv fuq il-budget sana nisqu fuq dan il-punt ukoll imma jiena naħseb li bħala soluzzjoni permanenti għanna nissuġġerixxu lill-ISM sabiex eh, huma jibdew ix-xogħol ta' tħejja fuq kif il-każijiet tal-ġifiri dawn il-problemi tal-ħaddiema dan jista' jiġi koperti mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ġifiri diġà tilkom hemm possibilità waħda ġifiri l-firmar tal-ftehim bejn l-ISM u l-Unjoni Ewropea U ovvjament aħna nistgħu niprovdulkom bid-dettalji dwar ir-rekwiżiti legali involuti għal ftim bħal dan imma deġa nista jiena najt minn qabel minn analiżi li għamilna sissa dan il-proċess jista' jieħu kif jiena għed fil-kummenti tiegħi tal-bidu dan il-proċess jista' jieħu sa 18-il xahar ġifiri dan ħajserra ħafna fuq id-deċiżjoni tal-membri tal-, -membri tal board ta' gvernaturi tal-ISM, il-Kummissjoni hemmhekk għandha status ta' servatur biss eh, ġifiri jridu jaraw jekk ixtiequ jipproġedu b'dan il-mod nittama li huma ħarsu lej dan bħala possibilità raġenevoli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, ma nafx nafxek ħannaddi l-mikrofonu l-ura l-Sur Brock, ħannaddi l-mikrofonu l-Kunsill. President, membri onorevoli, nishtin ringrazzjakom għal kummenti kollha tagħkom jiena nissan ser laħkom raskom li l-kummenti kollha tagħkom ħanaddihom l kollegi ministri tiegħi iva e, forsi tidher li e, deċiżjoni għat ta' l lezma għal-ħarsin tal-impiegati tal-ISM ġifri importanti li eh, ikunem ħarsin fuq livell nazjonali l-urati nazjonali ħarsu għom dawna l-istituzzjonijiet internazjonali kem finanzjari u għahrajn jirrit ikunem arranġamenti alternativi. L-ISM għazel li dana iwa fesmat dina d-deċizjoni li tieħedet mill-gvern li l-korpi ta' gvernaturi tal-ISM imma ma skledewx il-possibilità li jamlu talba li siġej sabiex dan it-tribunal eh, eh, servizzi ċivili jissir tribunal kompetenti għal darboħra masta għal korpi ta' gvernaturi tal-ISM jiena fiduċus li l-ISM u l-korpi ta' gvernaturi n konsiderazzjoni l-fatturi kornar relevanti qabel ma' deċidew li waqfu l-esmat imma jena u koll instabċert li li jessem ħajkunu eh, konxi tal-opinjonijiet li ġew espressi hawnhekk mill-membri onorevoli ta' din l-awla. Wissa, e kif eh, naħseb eh, ħanattendi il-Parlament Ewropew fissem il-Kunsilla l-aħħar darba, Jiena nixtieq nuża din l-opportunità sabiex nirringrazzjakom il-kol għal paċenzja li ħattu, nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjoni ta'kom kemm waqt dan id-dibattitu kif ukoll oħrajn u għall-kooperazzjoni ta'kom waqt il-Presidenza Litwanja tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mi is köszönjük a litván elnökség munkáját. Xo rujku. Grazzi ħafna. Aħna nishtiqu nirringrazzjaw il-Presidenza għal ehm, kontribuzzjonijiet tagħhom għal dawn id-dibattitu. Iva saret xi kritika wkoll. Maħna naħsbu li il-Presidenza Litwana kontribuxxiet ehm, mod ehm, Tajjeb għad debattiti tagħna nixtieq nirringrazzja l-Presidenza. Issa nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u nittama li ekke kif ħanimxu lejn il-waqfa li ħassir qabel l-elezzjonijiet mhux ħan